kompetenti autorità della Romania. Il-autoritajiet kompetenti ta' Romania e jajdunna li għanna il-Milan Pavel minfrok Korina Kretu mill-ewwel ta' Novembru tal-2014. Skont l-artikolu 7, paragrafu 1 tal-liġi fuq eh, l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġġ eh, universali para artiklu 4 paragrafi 1 u 4 il-Parlament eh, jieħu nota tal-elezzjoni tal-Onoreva Miljan Pavel mill-ewwel ta' Novembru 2014. Skont l-artikolu 3 paragrafu 2 ta' regolament, sakemm is-setat tiegħu ma jiġux verifikati u ma jiġux eh, jittieħdu d-deċiżjonijiet fuq kontestazzjonijiet possibbli, l-Onorevoli Pavel għandu drittijiet sħaħ fil-parlament u u sakemm eh, ikun iffirma dikjarazzjoni li huma mandu lebda karika li mhijiex kompatibbli ma dik ta' deputat tal-Parlament Ewropew. Jiena għandi pjaċir nilqa eh, delegazzjoni tal-Parlament ka Kanadis fit tribuna eh, il-delegazzjoni e, ha preseduta mill Id-delegazzjoni hija